2016 u nibdow mid-disa. Grazzi ħafna. U l-agenda hija pubblika, hija disponibbli fuq il-website tal-Parlament Ewropew nista' issa naġġorna is-sessjoni